għaddi adottati taħt il-proċedura ġislattiva ordinarja, nashtiq naġġornakom illi fl-imkien mal-President tal-Kunsil, il-President nar l-erba jifferma disa atti adottati skont il-proċedura ġislattiva ordinarja skont regoli 78 tal-regoli tal proċedura tal-Parlament. Il-titli tal-atti kunu pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta. Grazie.